Imma l-ewwel ħaġa nixtieq nsaqsikom hija jekk intom komdi bl-aġenda bla bozza tal aġenda jekk tistgħux tadottawha. Jekk tiġobkom l-aġenda nistgħu issa napprovaw il-minuti. Napprovaw il-minuti tal-laqgħa tagħna tad-disa u tminja ta' Lulju. Kulħadd kuntent bil-minuti. Tajjeb, ħafna mela se ngħaddu sabiex nitkellmu fuq il prioritajiet tal- għal-baċi tas-sena 2014 u naf li għanna kollega li tixtieq titkellem fil-qosor dwar dan il-punt ikjoġbok. Grazzi ħafna, Sur President, Iva, żewġ kelmiet minn ħatijek tippermetti li mela aħna ma tantx kellna biżejjed ħin ikolli ngħid sabiex nagħmlu dan ir-rapport Iżda, minħabba li aħna kena ħafna appoċ minnaħat tal-kollegi fiħdan tran, aħna nixina l żewġ kompromessi l waħda sabiex nipruvaw nisimplementaw il-budget tal-Aġenzija Maritma għalli bekk aħna nkun nistgħu nkomplu niġġieldu b'mod effettiv kontra tniġġis speċjalment minn installazzjonijiet tal-gas taż-żejt. U fl-istess ħin aħna qegħdin nippruvaw nsaħħu li għarej ħalli bekk dan ikun imsaħħa qabel ma jidħol fis-seħħ ba pakket pakkett tal-ferroviji u aħna wkoll qegħdin naraw illi nkunu involuti wkoll f'bosta tfassil ta' emendi fossom il-kompromess numru 3 ġifir naħseb li dak kollu nexxinna nagħmlu jħaj permettina li aħna l-oppozizjoni komuni għal dak li aħna għanna para xewqa tal-budget tas sena 2014. U aħna nafu kol li dan jista jipermettina li u eh, ftejjim fuq l aġenzija ta' Ferroviju u punti oħrajn. Grazzi mela jek permettu li jek maħat li għatjoġġazzjoni aħna nistaw nibdew eh, bil-votazzjoni ħanamlu vot eh, pala esperiment, pala test, un bazin komplu. Mela, xifakkalkom u koll li rizultati ħatarawon fuq l-screen sizzar li għandkom u d-dimkom, ħabba li mandiġ screen bri li jistajaraħ kullħat. Mela, kifet tilkom ħanibdew b'dan il-vot eh, ta' test, jek iġobkom provawom il-karti ta'kom tal-vot. Kullħat vota. Tajbis. Tajbis. Reazzjoni maluqa. ħadem sew dan il-vot, ħat mandu iktar mill-suppost, mela naddu issa l-emenda 665, dawk favur, dawk kontra, astenzjonijiet għattiet. 6657, favur, kontra, astenzjonijiet għattiet. 6633. Ħan iprofaw nqoċ nejdom mis-66 ħabba illi ħandu miktar. Dawk favur, dawk kontra astenzjonijiet għaddit. 00 dawk favur, dawk kontra astenzjonijiet għaddit. 52 dawk favur. Dawk kontra astenzjonijiet ma 53 dawk favur kontra astenzjonijiet ma ddiċ. 54 dak favur. Kontra astenzjonijiet ma ddiċ. 24 dak favur. Dak kontra astenzjonijiet ma ddiċ. 55 dak favur. Dak kontra astenzjonijiet ma ddiċ. 56 dak favur. Kontra astenzjoniet ma diċ. 20 dawk favur, kontra, astenzjoniet diċ. Issa naddu għal kompromess numru 1 dawk favur, dawk kontra, astenzjonijiet diċ. Numru 3 dawk favur. Dawk kontra astenzjoni diċ. Numru 4 u 34 huma l-istess minn favur minn kontra astenzjoni ta' ditt. Issa għandna 35 dak favur daw kontra astenzjonijiet ta' ditt. il-tnejn li jmiss madhom xvalidi, sanaddu għannum l-26 ma l-istess dawk favur, dawk kontra astenzjonijiet dew Numru 7 dawk favur, dawk kontra, astenzjonijiet għaddit. Numru 8 dawk favur, dawk kontra, astenzjonijiet għaddit. 16 dawk favur, dawk kontra, astenzjonijiet. Aħjar nċekjaw għadin ġon nivvotaw fuq numru 16 kħiġobkom votaw. Kulħat Kulħadd vota Kulħadd vot issa mela nagħlaq votazzjoni. 14 favur, 20 kontra din maddiċ, numru 70 dok favur. 14 anzi, favur kontra stanzjoniet maddiċ, 21 dak favur. Kontra astanzjoniet għaddiet. Numru 30 dawk favur. Dawk kontra astenzjonijiet għaddiet. Numru 50 dawk favur. Kontra astenzjoniet għaddiet. 25 dawk favur. Dawk kontra Astanzjonijiet Aħjar nerġgħu nivutaw fuq 25 kieġobkom votaw b'vot elettroniku. Kulħadd ivvota mela nara il-vot. U mandiġ di blażat. 31 dawk favur. Dawk kontra astenzjoni diet, 18 u 23 huma l-istess u favur dak kontra astenzjonijiet għaddiet. Numru wieħed dawk favur. Dawk kontra astenzjonijiet għaddiet. Issa naddu għall-emendi għal din l-opinjoni, dan l-abbozza l-opinjoni b'dobla minn dan numru wieħed, favur kontra stanzjoni ta' diet numru 2 favur kontra astenzjonijiet ma diċ tlita numru favur kontra astenzjonijiet ma diċ numru 6 favur kontra astenzjonijiet għaddit numru 4 favur kontra astenzjonijiet għaddit numru 5 favur kontra astenzjonijiet diet Numru 7 favur kontra astenzjonijiet diet Numru 8 favur kontra astenzjonijiet diet Numru 9 favur kontra astenzjonijiet maddiċ. Kompromess numru 2 dawk favur daw kontra astenzjonijiet għaddiet. Numru 19, favur kontra astenzjonijiet maddiċ. 18 dawk favur, dawk kontra astenzjonijiet għaddit. Numru 20 maddiċ varida 21, 22, 23 u koll, mela daddu issa l-24 dawk favur. Dawk kontra astenzjonijiet għaddit. 26 dawk favur daw kontra astenzjoniet ma ddiċ. 27 daw favur daw kontra astenzjoniet ma ddiċ. 25 hemm vot masum fuq dawn l-emenda l-ewwel parti favur kontra astenzjonijiet ħaddiet it-tieni parti sabiex neħol l-bqija favur kontra astenzjonijiet. Aħjar nċekjaw nerġu nivutaw fuq tini parti tal-emenda 25 kieġab kun votaw. Kuħat vota mela il-votazzjoni. Għaddit. Naddu s-28 favur. Kontra astenzjonijiet maddieċ. 29 favur. Kontra. Il-grupp tijak bissi għat jivvota favur, iżda nistaw nerġaw nivutaw jek inti tixtieq. 29 t-snjoti kaw, dawk favur, dawk kontra l-assenzjonijiet għaddit, numru 30 dawk favur, dawk kontra assenzjonijiet għaddit. 30 dawk favur, daw kontra astenzjoni taddit. Kompromess numru 3 dawk favur. Daw kontra astenzjonijiet għaddit. 38 dawk favur. Daw kontra astenzjonijiet għaddit. U l-aħħar vot issa u għal-vot aħari u nifta' il-votazzjoni kieġu bkonfutaw. Kulħadd ivota nara votazzjoni. 30 vot favur, 5 voti kontra, mem ebda astenzjoni mela nadottaw dan ir-rapportu grazzi l-Sinjora Duran. Issa nivvotaw dwar is-segwitu dwar id-delega ta' setat leġislattivi u l-kontroll mill-Istati membri għandna u hekk konġunt li ġej minnaħat ta' rapporters tal-komitoloġija nibdew bl-emenda numru 11. Dawk favur, dawk kontra, astenzjonijiet għaddit, emenda numru 10, dawk favur, kontra astenzjonijiet għaddit. Naddu għal kompromess numru 1, dawk favur, dawk kontra, astenzjonijiet għaddit. 13 favur, kontra astenzjonijiet għaddit. Kompromess numru 2 favur kontra astenzjoni d-diet. Numru 14 favur kontra astenzjoni d-diet. Kompromess numru 3 favur kontra astenzjoni d-diet. Emenda 5 eh, kompromess 4 favur kontra astenzjonijiet diet Emenda 15 favur kontra astenzjonijiet diet Emenda 18 favur kontra astenzjonijiet għaddiet ukoll. Il-vot aħħari vot elettroniku kieġobkom ivvutaw. Kulħadd ivvota nagħlaq votazzjoni. 30 favur, vot wieħed kontra, 3 l-astenzjoni għadda dan ir-rapport ukoll. Proset l-sinjora kunu l-sul el-kadrawi. Tajjeb, ma nissa naddu sabiex eh, nitkellmu fil-pjanar spazjali maritmu l-ġestjoni integrata tal-kosta. Għanna prezentazzjoni tal appoz ta' rapport għanna Sinjura Meissner Kjoġbok. Grazzi ħafna, Brian. Eżis kollegi, jiena naf illi palissa fil-politika maritma forsi Eh, intom qed xej Stram bil tkellmu dwar mħabba li kulħadd t-tkellem fuq il-ferroviji. Iżda din hija politika importanti ħafna ġejjini u għalhekk nixtieq nitkellem fuq u rridu niftakru li l-Unjoni Ewropea għandha seba' darbit iktar kosta mill-Istati Uniti u l-ammont ta' baħar li aħna għandna ta' zona li hija baħarja ħafna iktar mill-art fil-fatt u għal din raġuni aħna nafu illi 90% tal-trasport maritmu jgħaddi wkoll mill-Pratana u għanna wkoll ħafna tradizzjoni fil-sajt, għanna ħafna installazzjoniet offshore, f'dak għandu xjaqsam it-ħaffira z-zejt u għal-gas u anka f'dak li ndux jaqsam l-enerġija tkun prodotta mill-rieħ u kol dan kun bazat fil-bahar bazikament u anka għanna l-enerġija u kol li li għeda bazata fuq mill-produzzjoni tal-mewġ u anka ħafna importanza u kol l farmaċija u il-teknoloġija maritma tajba Mħarsa hija xi ħaġa importanti ħafna lek importanti li nqisu din il-politika. L-Unjoni Ewropea diġà bdiet taħdem fuq il-politika maritima integrata, aħna flimkien l-Istati Membri kollha għedna li din hija xi ħaġa importanti ħafna, rridu naħsbu daqsxejn ħalli naraw kif aħna eh, dan ix-xogħol kollu l dejjem jizdiet li għandu x'jaqsam mal-baħar nistgħu koordinaw bl-aħjar mod. Ġifieri naraw jekk pereżempju jekk nix koordinazzjoni aħjar bejn l-ibra ġifieri l-baħar ta' Tramuntana, l-baħar tal-Vant, pereżempju l-baħar tal-Mediterran. U naraw li jkun rabta bejn loqsma differenti eh, ekonomiċi, mhux biss fl-Unjoni Ewropea iżda anke naħdmu iktar mal-pajjiżi terzi għalhekk għandna din il-politika li la stabilita mis-sena 2007 u anke dakinhar fis-sena 2007 aħna konna għedna illi aħna rridu nqasmu eżattament u niddelegaw eżattament is-setat min għandu jagħmel xiex f'dan il-qasam maritmu. Ħalli ikon ikun daqsxejn ordni u aħna f'dan il-kumitat fil-fatt dan l-aħħar sentejn tliet snin Fil-fatt aħna diġà ħdimna fuq dan fis-sena 2010 jina kont diġà ħdimt fuq ir-rapport tal-Politika Maritma Integrata u mbagħad kelli kollega Milux Surzagu fil fil-fatt tkellem fuq il-Politika Maritma u l-mod kif aħna nemmexxuha b'mod integrat fl-Ewropa u kien hemm ukoll ċertu analiżi tal-ispejjeż u anke eh, kien hemm kalkulati ċertu kontijiet li aħna rridu nħallsu mbagħad aħna kellna rapport ukoll fuq tkabbir maritmu. Eh, milux u kol minnaħat ta' kollega oħra, waħna nafu li dan huwa l-pilastru maritmu għal-strategija 2020, li hija ħaġa importanti ħafna ħalli bekk aħna nippruvaw noħol iktar opportunitajiet ta' xogħol u nafu li fil qasa maritmu dan jista' jkollu potenzjal kbira għall-iktar tkabbir kemm f'dak li xaqsam il-bioteknoloġija kif ukoll produzzjoni ta' enerġija b'modi differenti li semmejtilkom u anke aħna nafu li dan għandu xaqsam ukoll mal-prodotti li jistgħu jkunu joħorġu mill-Unjoni Ewropea. Parti minn hekk jiena naħseb ukoll li għanna issa dan l-pjanar spazjal maritmu ġestjoni integrata tal-kosta li hija xi ħaġa importanti ħafna issa f'dak li ndux jaqsam l pjanar spazjali maritmu aħna nafu illi għanna tlet dimensjonijiet, mux bisat nitkelmu fuq superfiċi tal-bahar, iżda ħna nitkelmu fuq eh, il-bahar u koll. Ġifiri, aħna din nitkelmu fuq attivitajiet differenti li jistaw kunu involuti f'dan kollu. Jina fil-rapportijaj u koll referejt għal dan kollu, aħna nafu koll f'dak l-indu xaqsam l-installazzjonijiet offshore, dan jista jintrabat u koll ma xol koll jisir fil-kontest tal-akwakultura, ġifiri għanna ħafna possibilitajiet għawek nistaw nizviluppaw. Parti minnek jina naħseb illi dan il-rapport huwa tajjeb ħafna nistgħu nilqgħu naħseb li forsi wasal daqsxejn tard, aħna xtaqna li huwa wasalna daqsxejn iktar kmini, jien ħana nagħmel dak kollu nista' minn ħatijaj ħalli bekk immexxi dan ir-rapport ħalli jkollu suċċess fl-aħħar mill-aħħar ħalli intom tappoġġaw ukoll. Jiena wkoll ressaq ċertu emendi li naħseb li kellhom suċċess dawn l-emendi ma naħsibx li l-Kummissjoni fil-fatt nistgħu eh, naraw illi edha tgħid li dan ħalla biss fl-idejn l-Istati Membri aħna qegħdin naraw li eh, eh, hemm bżonn ukoll ta' kuntest Ewropew minħabba li għamil sens li jkun hemm iktar koordinazzjoni, però xorta waħda rridu aħna nirrispettaw il-kompetenzi tal-Istati membri. Għandu raġuni importanti li aħna jkollna xi tip ta' direttiva u aħna rridu naraw illi f'dak li għandu xi qasam l-ordni fil- zona maritma aħna nkunu nistgħu Imma sew din il-ġestjoni u di mandiġ biss x'taqsam fil-mal-ġermania, per eżempju, aħna għanna ħafna zona ta' ħarsin ekoloġiku fejn din nippruvaw naraw li konna wkoll rabta tajba mal-turizmu, hemm ukoll l ta' offshore, il-bastimenti u l-vapuri jistgħu wkoll jgħaddu minn dan minn din iż-żona maritma u hekk ġifieri aħna hekk nimmaġinaw li jista' jkun ġestjoni integrata ta' żona maritma ġifieri li aħna nkunu qegħdin immexxu dik iż-żona maritma u ninkludu kull settur. Aħna qegħdin naraw ukoll li kulħadd huwa lup li jmexxi din il-ġestjoni integrata tal-kosta u tal-ispazju maritmu u u fil-fatt kont biddil ta' daqsxejn u li din il-ġestjoni integrata tal-kosta tista' tkun integrata wkoll anka fil-pjanar spazjali maritmu ħalli bekk aħna ma jkunniex biss konflitti. Dak huwa profi dak li l-Kummissjoni xtaqet u jista' jkun li l-Istati membri ma jkunux jixtuq jaċċettaw fis-sieħ jiena kif tilkom ukoll kien hemm emendi oħra li ressaqt li dawk l-istati membri pereżempju li m'għandhomx kosta aħna m'għandniex nisfurzawhom sabiex huma jaħdmu iktar fuq eh, din dan il-pjan spazjali ma' ritmu naturalment bħal awstrija pereżempju li m'għandhom l-ebda kosta aħna ma nistgħux nisfurzawhom li jagħmlu hekk. U għad raġuni jiena naħseb illi fil-fatt Jina għamilta ċara din fuq il-livell Ewropew. Hemm ċertu punti oħrajn li nixtieq insemmihom ukoll fl-artiklu 5 fejn Anzi fl-artiklu 7 fejn aħna qegħdin referu għal dak kollu li għandu x'jaqsam mal-pjanar spazjali maritmu, dak kollu li għandu jkun inkluż fil-rapport li għanħarġ mill-Istati Membri aħna eh, referina wkoll għat-turizmu kif ukoll għall-industrija oħrajn u aħna naħsbu li iktar punt importanti ta' tkabbir maritmu għandu jkun ukoll inkluz għawek u jiena iżda mhux qed ngħid li din għandha tkun lista esklusiva jistgħu wkoll jirreferu għal eh, smaħrajn tal-ekonomija li jishtiqu jizvilupaw fil-qasam maritmu. Ġifiri, kvettilkom di miex lista esklusiva. Fl-artiklu 5 jena beddil ċaħġa f'dak li għandu xjaqsam ma' trasport maritmu. Aħna edin naraw li fil-fat jisu edin nejdu li Brussel id-deċidi eżattament minn fejn jistaw jaddu l-vapur il-bastimenti. Din ma kienx l-intenzjoni mill-li jidher din raġuni jiena tlab li jkun hemm tfassil iktar ċar tal-klim ħalli ma niftemux ħażin. Jiena naħseb il-li f'dak għandu x'jaqsam il-qafas Maritmu integrat u aħna għanna għanna ambizjus il-ni nikonkludu għamil kam jista' jkun malajr, iżda forsi rridu nkunu realistiċi fl-istess ħin li eh, nipermettu l-istati membri biżżejjed ħin, issa fl-istess ħin aħna rridu nkunu noqdu attenti ħafna u ħalli dejjem nħarsu prinċipju ta' sussidjarjetà u nafu illi l-pjanar eh, maritmu hija xi ħaġa importanti li għandha tkun ikkoordinata fuq livell Ewropew iżda l-kompetenzi tal-Istati membri għandu jkunu mħarsa nixtieq ringrazzja l-kollegi kollha li jiena copyright magħhom. Grazzi. Thank you very much. Moving on to those shadows, Mr. Kuhn for the EPP. Grazzi ħafna issa Sur Kuhn għal PPE. Grazzi ħafna Sur President u grazzi ħafna lis sinjura Meissner vera għamlet xogħol eċċellenti, vera fukat ħafna fuq il-prattika jiena naħseb il-rapport ilu fil-fatt Eh, fin-netwerk tagħna minn Ġunju u jkolli ngħid li fil-fatt dawk kollha illi setaw jiddiskutu anka mal-tmexxija reġjonali kellhom impressjoni pozittiva ħafna u koll, jina naħseb illi u importanti li aħna nkoordinaw dak l-entuġaqsam l-użu ta' zoni maritma tagħna u anka l-ġestjoni tal tal-kosta tagħna. Importanti li aħna niftemu flimkien fuq ċertu attivitajiet komuni. Per eżempju, minn fej jaddu il-vapuri u il-bastimenti dawn m'għandhomx jaspur daqshekk mal-ippjanar eh, maritmu. Ma U nafu li fil faddam dawn diġa jesistu dak kulli parissa qed ikun pjanat mill-ġdid bħal pereżempju l-installazzjonijiet eh, offshore dan ukoll irid inkun inkluż f'dan kollu anke f'dak li ntixjaqsam il- dak li għaddim il-bahar għal-trasmissjoni tal-enerġija u l-elettriku aħna irridu naraw li dan ikun inklus ukoll. Naħseb li nistgħu niftemu aħna bejnietna eżattament minn fejn ħajaddu dawn l-affarijiet dawn l-installazzjonijiet u l-impjanti għal-produzzjoni tal-enerġija jekk hux fil-bahar tat-Tramuntana jew fil-Bahar tal-Mediterran natu kas, aħna wkoll nafu illi nistgħu nistabilixxu ċertu kurituri biex nejtu għek minn fejn jaddu dawn il pajpi anke tal-gas, u apparti minn hekk jiena naħseb li huwa importanti ħafna anke dak li għandu x'jaqsam l-użu ta' żona maritma mit-turizmu anka mill-lat tal-sajt, aħna naċertu zoni tas-sajt li rridu jkunu definiti sew u jkunu inklużi f'dan kollu il-qasam tal-ħarsien ambientali u kollu huwa importanti u aħna rridu naraw illi aħna ma jkollniex eh, wis zoni ta' konflitt f'dan kollu naħseb illi eh, fil-fatt rridu naraw illi dawk iż-żoni li huma diġà protetti permezz ta' programmi bħal Natura 2000 u eh, ikunu protetti sew. Naħseb li tkabbir ekonomiku li aħna għandna bżonn fl-Ewropa, importanti li naraw illi aħna nkunu qegħdin nikkontrollaw il-mod ta' kif qegħdin aħna nużaw din iż-żona maritma bl-aħjar mod għall-benefiċċju ta' kulħadd. Xi ħaġa li jiena nisħaq fuq għal illi aħna rridu niżviluppaw pjanar fuq eh, bażi Ewropea. Iżda dak li għandu xaqsam il-benefiċċji ekonomiċi, iżda mbagħad aħna naraw li naturalment ma, jkunux imbagħad iddubitati dawn il-prijoritajiet fuq il-livell nazzjonali kif qed tilkom jiena naħseb illi sar xogħol tajjeb. ħafna ringrazzja lilek, Sinjura Meissner, signora Majsner, ta' xogħol kollu li inti għamiltu, x xogħol tagħna fil fatt suppost ħajn naħdu l-frotti jew nhar it-tlieta, grazzi. Thank you. For the S&D, Mr. Danelis. Grazzi, Mr. Danelis. Grazzi. Sur President. Importanti li nenfasizzaw li din l-inizjattiva hija xi ħaġa mhux li ħolmu bija l-istituzzjonijiet Ewropej, dan huwa bżonn li qed nindirizzaw hawnhekk. F'ħafna każijiet ħafna reġjuni Ewropej ma jkunux jistgħu jippjanaw l-affarijiet waħedhom minħabba l-implikazzjonijiet transkonfinali. Għalhekk hemm bżonn li jkollna pożizzjoni komuni f'dak għandu mal-kosta Ewropea u l-iżvilupp marittimu għandu bosta possibiltajiet imma dawn ma nistawx naħkmu għam dawn il-possibiltajiet jekk ma jkollniex dan l-pjanar. Punt importanti li qed joħroġ hawnhekk huwa dak li qed jiġri fl-inizjattivi tal-MSP u l-ġestjoni ta' zoni kostali integrati għaliex ċertu stati membri dawn diġà bdew jiżviluppaw. Dan jekk jen dan kollu joħroġ ċar illi il-direttiva għafas u ir-rida politika għal dan dan hemm l-istati membri kollha u raġuni kollha lesti li jkollhom l-istess prioritajiet f'dan is-settur. Sabiex ikun hemm approċċ tal-MSP integrat naħseb li din hija l-idea prinċipali hawnhekk punti uħol rridu nżommu f'moħħna huwa li jekk aħna ma nirregolawx l-attivitajiet ekonomiċi li qegħdin jiżviluppaw fir-reġjonijiet kostali u marittimi tal-Ewropa, mela inkella ser inkunu qed infallu milli nindirizzaw il-kwalità tal-ambjent marittimu li huwa punt importanti ħafna nixtieqna nixtieq nifraħ lis-Sinjura Majsner l rapport tagħha huwa ċar u jinftijem tajjeb u koll u naħseb u koll li jidrizza ċertu definizjonijiet u jpatti għal nuqqasijiet li kienem qabel. Imma fuq artiklu 5 fuq eh, l-anijiet għanna unek l-ideja ta' użu eh, użi differenti. U dan huwa ibbażat fuq l-approċċ dinamiku għall-ambjent marittimu li jista' jiġi użat għal attivitajiet ekonomiċi u attivitajiet oħrajn. Fattiklu 6 għandna wkoll il-flessibilità fl pjanar li importanti ħafna bħala prinċipju u l-ġiet ukoll jiddaħħal fil pjanar spazjali tagħna minħabba l-aspetti ekoloġiċi biex zona partikolari tidħol fl-MSP. Urti kollok għalek eh, data biex eh, tipprova dan kollu. U anke mbagħad it-tfassil ta' dan il-pjan hawnhekk hija tkun realistika. Qed tipproponi erba' snin sabiex l-istati membri jkunu jistgħu eh, jkunu konformi ma' dan l-istati membri jaħdmu fl-imkien u jżommu f'moħħom li din dan se jkun eżerċizzju diffiċli u liħu ħafna ħin u jista' jkun li jitolbu aktar minn erba' snin. Issa fuq il-kooperazzjoni bejn l-istati membri eh, viċin xulxin kif ukoll il-fatturi transkonfinali u li jkun hemm viżjoni komuni għal-baħar, ir-rapporter qed tiżgura li jkun hemm konsistenza u jkun hemm ukoll koordinazzjoni Importanti ħafna li jkun possibbli għalli sati membri li jaħdmu flimkien jiddefinixxu l-kundizzjonijiet ta' ħidma tagħhom u anke jaħdmu jitfit mal-Kummissjoni. Issa xi żidiet oħra fuq il-kwistjoni tal-aċċess pubbliku fil-baħar u l-anijiet taħt artiklu 5 u artiklu 9 fuq id-direttiva dwar l-pjanar spazjali marittimu. Se nkunu qed inressaq xi emendi fuq dawn il-punti partikolari. Grazzi ħafna sur President u għal darbohra nifraħ li sinjura Rapporter u żgur li se nkomplu naħdmu tajjeb flimkien. Grazzi ħafna għal ħodor Sir Taylor. Grazzi ħafna Sur President, grazzi wkoll Sinjura Meissner. Iva, naħseb li Dan huwa rapport tajjeb ħafna. Naħseb li hemm xi affarijiet fir-rapport li hemm bżonn li nespandu aktar fuqhom l-irwol ta' pereżempju il-turizmu sostenibbli fl-ambjent marittimu. Apparti minn hekk l-effetti ta' tibdil klimatiku għandna impatt qawwi fuq il-kwalità tal-ilma u fiż-żoni kostali. U dan ma nix ninsew. Dawn iż-żewġ elementi għalhekk hemm bżonn li nespandu aktar fuqhom. Qasam ieħor ta' tħassib huwa fejn qed nitkellmu fuq il-blue growth. U dan l-iżvilupp sostenibbli. Ir-rapport hemm bżonn jispjega li ambjent marittimu saħtu mhuwiex element li tiġi konsidrat jew li rridu nakkomodaw eh, fost dawn elementi dan huwa il-qasam li jippermetti li jkun hemm żvilupp sostenibbli. Jekk inti ma tatix valur il dan il-valur marittimu, inti tkun qed eh, teqret is-sors minn fejn aħna nieħdu dak li rridu. Għalhekk rridu niżguraw li dan l-ambjent jiġi protett. U għalhekk hemm bżonn ta' dan l pjanar spazjali tajjeb u kif ukoll il-ġestjoni integrata tal-kosta għaliex dan jista' jgħin il-politika strateġika li aħna qegħdin nizviluppaw imma rridu niżguraw li ma nkunux qegħdin neqirdu dik il-ħaġa essenzjali li aħna għandna bżonn. Jiena u koll nishtiq li hemm aktar diskussjonijiet u aħna u koll sen kunu għetin nirsu elementi tagħna imma sissa kollox tajjeb, kollox sew, grazzi ħafna. Grazzi. Signora Foster. Grazzi ħafna. Il-kollega tiegħi ma setax ikun hawnhekk, allura ser nresaq l-osservazzjonijiet eh, tiegħu. Ringrazzja lir-rapporter għax-xogħol tagħha kif ukoll semma il-bażi legali anke fuq l-artikli u l ġestjoni tal-Kosta li għandha tiddajjef u enfasizza wkoll li il rapporter kellha pożizzjoni aħjar mill-Kummissjoni. Nixtieq li nitkellem aktar fuq dan, Sur President, jiena ġej minn pajjiż li li hija gżira li għandna ħafna wkoll għandna kosta naħseb aktar minn kwalunkwe stat membru l-istati membri messom diġa għandhom eh, li pjanar spazjali marittimu tagħhom u li jkunu diġa fis Aħna Aħna f'Ranjuni żgur li għandna bżonn dan biex fil-Parlament tar-Renju Unit ikun hemm regoli li jiġu stabiliti fis-sistema parlamentari tar-Renju u dan għandu japplika wkoll għal stati membri oħra, għal kollegi oħra. It-tħassib tagħna għalhekk mhuwiex li wieħed għandu jippjana għaliex pajjiżi għandu ikollhom strateġija tagħhom imma uħut mill-istati membri ma jidirx li għandhom pjanijiet jista' ma jagħmlu xejn. U għalhekk l-opinjoni tagħna hija li hawnhekk qed inkunu preskrittivi wisq. Aħna konna lesti li konna xi ta' għafas imma m'hemmx għalfejn nagħmlu leġizlazzjoni f'dan il-qasam, dan huwa settur vast ħafna u kompless li hemm bżonn li nagħmlu huwa li nissuġġerixxu li l-Kommissjoni flok ma tagħmel dawn il-kontesti wiesa kollha tmur dawk l-istati membri li m'għandhomx pjanar ta' xejn u tipprova tiskopri x'qed jagħmlu għaliex aħna li ma rridux nagħmlu huwa li nidduplikaw, nirdupjaw ix-xogħol u nżidu burokrazija fuq regoli u regolamenti fejn diġà għandna regoli komprensivi attwali ġifiri fir-Renju Unit bħalma naf li hemm fl membri oħra. Għalhekk l-istati għandek l-kwestjoni ta' li l-istati membri li deċizjoni deċiżjoni ma stess u m'għandniex problema billi nkunu kooperattivi fl-imkien, bil nagħmlu kooperazzjoni ma' xulxin. Is-Sinjura Meissner għamlet sforz kbir sabiex tikseb bilanċ. Id-darba li jmisser niltaqgħu nixtieq li l-Kommissjoni tkun f'dan il-Kumitat u tgħidilna eżattament li ma pajjiżi u kemm hemm pajjiż li għandhom proċeduri fisseħ kif ukoll in-numri m'hemmx għalfejn noqogħdu nsemmu min. Imma kemm hemm stat membri li ma jagħmlu xejn eh, f'dan is-settur. Naħseb li dawn il-punti huma ċara ħafna u aħna imħazbin u koll fuq uħut minn dawn l-artikli. Jiġifieri dak dik l-pożizzjoni tal-ECR u grazzi ħafna Sinjura Meissner, grazzi Sir President. Grazzi issa Sur Imbrasas il-Shadow, nafx jekk inti tixtieq tintervjeni. Fisem il gwe Le? Michael, jek l-ġbuk s-sukama? Grazzi ħafna jena nishtin grazzi ħafna u koll rapporter u naħseb li ħaġa tajba li fil-fat aħna jkonna politika Ewropea maritma jista jekk jiena nħares li pajjiżi jiena fil-fatt naħseb li nista' nsaraħ rasi li din tapplika l-istati membri kollha tal-Unjoni Ewropea aħna m'għandniex kompetenza nazzjonali f'dak kien tixjaqsam l-istati membri ġifiri għana nafu illi dak li għandu xaqsa il zona maritma għandna il-Ministerju tal-intern li huwa responsabbli pereżempju mħabba it-traffikar, mbagħad għandna l-Ministeru tal-Agrikoltura li huwa responsabbli minħabba s-sajt. kollo kollox għam assam bħala kompetenzi bejn il-Ministerji kollha. U dawn il-kompetenzi jinġabru mbagħad bejn ju jinqasmu anzi bejn xi tmien ministerji differenti u dan ifisser li qed jinħallu jeħlew ħafna flus u mhux qed iwaslu għall-ebda rizultat adottat. Maħabba li tikunem ħafna diskussjonijiet mingħajr l-ebda eh, fini ta' xejn. Jiena naħseb li fil-fatt aħna iva għandna bżonn nikkoordinaw il-politika maritma tagħna ħalli dan il-bluwa jispiċċa illum qabelada ħalli ma nibqgħux naħlu il-flus tagħna u aħna naraw li nkunu iktar effettivi. Jekk pereżempju dan jiġri f'dawk il-pajjiżi li verament għandhom ħafna kosta, hekk nkunu nistgħu verament ntinħdu pass il qudiem ħalli nkunu nistgħu navvanzaw dan kollu għandu jkun ikkoordinat minħabba li jekk aħna nħaqdu nitkellmu b'mod sabiħ u pożittiv fir-rapporter, żgur li miex eh, ħatwassal għal xejn xorta waħda ġib importanti li naħdmu ktif koordinazzjoni. Grazzi. Ma jidirx ġew membri oħra li jixtiequ jitkellmu. Jiena bażikament nixtieq nirringrazzja lir-rapporter Meta rajdan jiena rajt li jaw asma bejn il-nofsnar u tramuntana tal-Europa fejn il-pajizi ta' tramuntana. Din jipruvaw jistabilixxu MSP mbagħad hemm pajjiżi oħra li għadhom ma bdewx jagħmlu dan. Għalhekk naħseb li r-rapport wasal fuqtu, fin fuqtu. U fimt il-punt ta' Michael li Dan huwa punt essenzjali jekk tħares lejn il-ġestjoni tal-kosta, ħafna drabi ikun hemm ministri ministeri differenti li jkopru dik il-kosta fl-Stati membri. U għalhekk ikun hemm nuqqas ta' pjanar konġunt dak l-Istat membru stess. Imma mhux dejjem il-ġestjoni tal-kosta mhux dejjem taħdem b'dan il-mod fl-Istati membri kollha. Naħseb li s-suġġeriment li dawn kollu jidħol fis seħ fi tlet snin wara li jsir il-qbil, naħseb li din hija xi ħaġa ambizzjuża ħafna u naħseb anke erba' snin jista' jkun kemm xejn ambizzjuż iżejjed ukoll. Forsi għalhekk nistgħu nerġgħu inħarsu lejha din il-ħaġa Jena ma naqbilx ma dawk l-istati membri li jgħidu li għandu jkollna ġestjoni tal-kosta u pjanar spazjali ma nittmu imma li ma ninkludux l-art għax dak huwa pjanar kif jista' jkollok ġestjoni tal-kosta jekk inti ma ma tinkludix il-kosta ma jagħmilx sens għalija ma tistax tajt mela fejn il-bahar imis mal-art daqshekk hemmhekk jieqaf li ippjanar spazjali marittimu u fuq il-bajja hija xi ħaġa separata għalhekk jiena naqbel mar-rapporter u ma naqbilx ma dawk l-istati membri li minħabba raġunijiet ta' kompetenza qalu li dan għandu jitneħħa. Naħseb li dan huwa importanti ħafna Is-Sinjura Foster semmit ir-Renju Unit bħala gżira li għandhom kosta kbira ħafna u għandha raġun imma fuq bażi reġjonali għandna kosta li hemm bżonn tiġi protetta minn naħa ambjentali ġifieri. U għalhekk jiena interessat eh, mod partikolari fuq x'iżviluppi se jsiru fuq dan ir-rapport. Bdejna fuq eh, tajba naħseb ukoll se tkun hemm negozjar anke mal-Kunsill u l-pożizzjoni inizjali li għandna nieħdu għandha tkun waħda soda, waħda qiebsa. Diġi Mar, Signora Montessi, nispera li qed tismek tajjeb jekk joġbok, tista tajdilna jekk tlet snin i li nistaw niksbu jew le. Grazzi ħafna, mela minix ser nitkellem fuq dan il-punt, jina nishti nifraħ li sinjura Messner għal xolibes li għamlet biex ħejiet dan il-rapport fi żmien daqstant qasir. Il-Kummissjoni u kol tilqa dan il-rapport kif ġie mentat mir rapporter li jappoġġa l-intenzjoni tal-Kommissjoni u anke l-approċċ ħadet il-Kommissjoni. Ir-rapport fih ukoll suġġerimenti utli ħafna għal proċess leġislattiv u aħna għalhekk napprezzaw dawn l-isforzi li saru. Aħna nistgħu nappoġġaw l-intenzjonijiet u l-ġustifikazzjoni ta' l-emendi li ġew proposti. Mela, nixri nitkellem fuq punti speċifiċi. Semma u koll, semmit l-importanza ta' flessibilità. Il-Kummissjoni taqbel fuq l-importanza li kunem flessibilità fidejn l-Istati membri, jekk kunem xi problemi. Dan uħirdu nkunu ċari li l-Istati membri għandu jżommu, għandhom jżommu responsabilità tagħhom fuq il-pjan u l-istrateġija u anke il-kontenut ta' kif isir il-proċess. Hemm suġġerimenti fuq id-definizzjoni u l-idea li jiġu proposti definizzjoni ġodda bħal spatial planning u eh, ġestjoni integrata tal kosta ikun definizzjoni ta' dan nħossu li dik tkun utli ukoll. Naqblu li stati membri għandhom ikunu responsabbli għal kontenut tal-pjan u l-istrateġija nixtieq nerġa' intenni dan il-punt u nerġa' nirrepeti li mem lebda intenzjoni, mem lebda rwol għall-Unjoni li tagħmel dan il-ġestjoni tal-kosta u tagħmel pjani. dan semmejni ħanka f'premessa numru 12 biex nkunu ċari u nixtieq nieħdu l-okkażjoni biex nirrepeti nir Eh, dak li għat wara li smajt x'kummenti li saru hawnhekk. Issa fuq il-ġestjoni integrata tal-kosta jkolli ngħid illi wara itħassib li ħareġ fuq kif dan għandu jiġi applikat fil-kuntest tad direttiva. Aħna nilqaw l-ideja tal-emendi li ġew proposti minn sinjura Messner. Pero aħna xorta inħossu li għandu jkun hemm dispożizzjoni ċara fuq ir-riżultat tal-proċess tal-ġestjoni ta' Karta tal-Kosta biex ikun hemm anke strateġija pereżempju din aħna nippreferuha. Aħna nixtiequ għalhekk ngħidu li għanna nżommu l-lista ta' attivitajiet u l-użi differenti u kol kif ġestabrit f'artiklu 8. Imma naħna napprezzaw l-sforzi li saru blemendi li ġew proposti biex insibu soluzzjoni għad dibattitu fuq il-ġestjoni integrata tal-kosta. Wieħed mill-elementi prinċipali tal-proposta huwa li jkun niżguraw approċċ integrat u li jkun hemm interazzjoni anke bejn l-art u l-baħar. Ġifieri li jkun hemm integrazzjoni bejn l-MSP u l-ġestjoni integrata tal-kosta. Aħna apprezzajna li dan ġi enfasizzat fil-mendi f'artiklu 8 emendi oħrajn mandomx eh, jimminaw l-importanza ta' rabta bejn il-bahar u l-art u li kunem koordinazzjoni bejnietom. Aspett ieħor prinċipali huwa il-kooperazzjoni il transkonfinali li hija kondizjoni prinċipali għal tkabbir u anke biex ikun hemm saħħa ekoloġika tal-il bahar tagħna. Aħna nifmu illi l-kooperazzjoni hija importanti ħafna u mhux biss konsultazzjoni nappoġġaw il-proposta tagħkom biex ninfurzaw kooperazzjoni bejn l-Istati membri biex ikun hemm eh, konsultazzjoni mal-partit interessati imma li jkun hemm ukoll konsultazzjoni u kooperazzjoni bejn l-Istati membri l-awtoritajiet u l-partit interessati relevanti. Dan u għalek element importanti ħafna. Fuq il-kommenti ta' Signora Foster. Nixtieq nieħu din l-opportunità biex intenni li bi proposta tagħna aħna ma kellniex l-intenzjoni li ikun hemm irdoppjar fl-opinjoni tagħna dan huwa msemmi b'mod ċar f'artiklu 4 fejn stabilixxejna li biex inti tħejji MSP fl-istrateġija wkoll ta' ġestjoni integrata tal-kosta ma ta' tejjidan l-istati membri jistaw jinkludu jew jistaw jibnu fuq il-mekanizmi li diġa huma eżistenti f'pajjiżhom. Għalhekk il-leġislazzjoni li tkun diġa fis-seħ fejn intenzjoni mhijiex li nibdlu leġislazzjoni li hija fis-seħ imma imma li nibnu fuqha l-intenzjoni għalhekk hija waħda ċara ma nridux aħna li kunem hemm irdoppjar f'dak il-każijiet fejn ta' membri diġà għandhom sistema li da fis Issa biex nikkonkludi, aħna pjuttost għandna pożizzjoni pożittiva fuq dan ir-rapport u suġġerimenti li saru permezz tal-emendi. Ovvjament aħna lesti li ntolbu aktar kjarifika, klarifikazzjoni u namlu suġġerimenti u koll, pero aħna nappoġġaw l-emendi li ressaqtu u ippermettu li biex inħeġġeġ il-komitat sabiex jimxi pass maġġel fuq dan id-dibattitu biex biex il-negozjati kun jistaw jitkomplew mal-konsil u jkollna konklużjoni fuq adozzjoni ta' din il-proposta qabel tmim il-mandat tagħkom. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna, Signora Meissner, tixtieq iżżid xi ħaġa? Iva nixtieq insiet xi ftit kummenti mela l-ewwel iva huwa veru li jekk jiena nara dak dwar dak li għal mill Brian Simpson u kollegi oħrajn iva huwa xi ħaġa iktar mixtieqa li l-istati membri stess ikunu jistgħu jiddeċiedu dwar kif ħajtqasmu il-kompetenzi. Jien naħseb li Ġermanja tirbaħ lil kulħadd dak li għandu xaqsam id-delegazzjoni u tqassim ta' kompetenzi ta' kompetenzi u tqassamhom ehm, b'mod eh, inkredibbli. Jiena naħseb li fil-fatt hija xi ħaġa importanti ħafna li aħna insaħħu l-integrazzjoni tal-politika maritma u naħseb li dinja xi ħaġa wkoll tajba għallat ekonomiku aħna għandna ħafna strateġiji differenti għandna strateġiji tal-Mediterran, strateġija tal-Baħar tal-Tramuntana, importanti li dan kollu naqdoh flimkien ħalli aħna nkunu iktar effettivi, però naħseb li stati membri dejjem ikunu daqsxejn diffiċli sabiex jinaqdu flimkien u għal din raġuni Jiena naħseb illi aħna nafu li għandna bżonn dan il-qafas Ewropew. U dan huwa propju l-iktar port importanti naħseb illi hija dinja l-ewwel darba li aħna b'mod leġislattiv qegħdin nipproponu eh, qafas daqsxejn eh, flessibbli ġifieri l-istati membri huma qed nappellaw l-om sabiex huma jaħdmu f'dan il-pjanar maritmu spazjali u naħseb li din hija xaġa importanti minħabba li pereżempju il-ħut ma jafux fejn huma qegħdin il-frontieri u anke ċertu affarijiet oħra m'hemmx frontieri għal ġenerazzjoni raġuni jrid ikun hemm iktar koordinazzjoni, ċertu affarijiet iridu ngħidu hemm iktar biċċar ukoll pereżempju eh, aħna naraw kif tiġri l-situazzjoni, kif jiġu dawn l-affarijiet anke fil-Ġermanja, pereżempju fejn qed il-kompetenzi qed jinqasmu ħafna anke fost eh, bejn il-lender, differenti bejn ir-reġuni. U Iżda jena naħseb illi ċertu għadda taħdem ċertu mod, għaltin raġuni naħseb illi dan jista' jkun eżempju għal stati membri oħrajn li għadhom għadin jesperimentaw aħna fit tramuntana nafu li hemm ħafna wkoll eh, koordinazzjoni bi pjanar U anka f'dak li xaqsam il-bahar tal-Vant, jina naħseb li dan irrid isir ukoll fuq smoħrajn fejn l-istati membri jridu jaħdmu iktar, jina naħseb li din xi ħaġa importanti ħafna li aħna neħdu dan il-pass leġislattiv ħalli bekk aħna nħolqu dan il-qafas kemm jista' jkun flessibbli għall-istati membri nkellha żgur li mhux ħajkunu jistgħu jimplementaw xejn minħabba li jridu jħarsu l-kompetenzi tagħhom. Iżda importanti li aħna rridu nagħtu priorità lil din il-politika Ewropea u apparti minn hekk lil Chris Taylor jiena ngħidlu iva naturalment din hija dan huwa wkoll prinċipju tal-politika Ewropea. Jiena naħseb li importanti li aħna ngħidu li iva għandna bżonn ta' iktar kooperazzjoni f'dan dan qasam pjuttost sensittiv u delikat u għandu raġuni jiena naħseb li rridu nagħmlu dak kollu nistgħu issa ħalli fil ġejjini aħna ikollna iktar affarijiet ehm, pożittivi u tajbin li aħna nkunu nistgħu ngħidu lil ħaqna permezz din il-politika. Nkunu nistgħu naraw li pereżempju rnexxina niġġieldu tajjeb kontra it-tniġġis u nħarsu aħjar l-ambjent tagħna ġifieri Importanti li aħna nużaw blaħjar mod dan din ir-riżorsa tal-baħar u naturalment aħna nkunu nistgħu nibbenefikaw tajjeb minnu jekk il-baħar jibqa' jeżisti jkun tajjeb eh, għall-użu tagħna u jkun mħares mit-tniġġis dan huwa aspett ekoloġiku li nixtaq tindaħħalaw ukoll u grazzi ħafna wkoll tal-kummenti kollha rċevejt. Thank you, Jason. Can I just remind members that this is... Grazzi ħafna. Nixtieq infakkar membri dan huwa rapport eh, taħt il-Kuntat tat trasport imma qed isir anke f'kooperazzjoni mal-Kumitat ta' l-Ambjent. Il-data ta' skadenza l-emendi hija l-10 ta' Settembru f'nofsinhar. Nisperaw li l-vot li konna vot fil-5 ta' Novembru dan il-Kumitat imma id-data ta' skadenza tal-emendi hija l-10 ta' Novembru. M'għandix eh, dati għal kumitat tal-ħut Issa naddu għal punt li misfuq l-agenda huwa s-suq integrat għal konsenja tal-paketti għat kabbi tal-kommerċ elettroniku u nixtieq ngħaddi l-kelma li rapporter is-Sur Dantan. Merci, Monsieur President. Grazie, Grazzi, President. Is-suq tal-kummerċ elettroniku qed jespandi kull ma jmur qed jikber, qed joħloq ħafna postijiet tax-xogħol u kull ma jmur qed jevolvi iżda rridu nqisu wkoll is-suq Ewropew għax 9% biss tal-konsumaturi u 18% tal-kummerċanti jużaw il-kummerċ transkonfinali fl-Ewropa. U għalhekk din il-kwistjoni tal-konsenna tittiġi mtejba. Mhux ikun hemm 28 suq differenti fl-Unjoni Ewropea. Differenza tal-kwalità tas-servizzi tal-konsenna huma importanti ħafna għal pakkett ta' tkabbir tal-kummerċ elettroniku hemm bżonn li bħala kummerċ elettroniku l-affarijiet li fl-aħħar mill-aħħar tixtri jiġu jaslu lek sal-adba tal-bib tiegħek tajjeb id-dar f'kundizzjoni tajba nkella jkun falliment. Hemm bżonn li jkun hemm anke kooperazzjoni fost in-networks differenti tal-istati membri għaliex inkella ma jistax ikun hemm kooperazzjoni. Nafu li diffiċli jkun hemm kooperazzjoni fuq kollox imma anke fuq is-servizzi tal-posta pereżempju m'hemmx interoperabilità il-kwalità tas servizzi per eżempju, edbati eh, minn dan u għalek f'dan il-kontest l-ewwel li ma li ma jiġu mill-quta huma l-SMEs, l-impriżi żgħar ta' daqs medju. Għaliex huma jridu jaħdmu fuq il-kummerċ elettroniku fl-Unjoni Ewropea, per eżempju jkollhom il-prodotti tagħhom f'pajjiżi terzi u jili jiġu prodotti hemmhekk u anke kumpanija u lenin fil li huma mexxejja fil-qasam tal-kummerċ elettroniku l-istess jagħmlu. Għal daqstant għandna bżonn ta' suq li jkun tal-kummerċ elettroniku li jkun iktar b'saħħtu u jkun hemm iktar kummerċanti elettroniċi li jkunu preżenti. Barra minn hekk it-traċċabilità tal-pakketti tittiġi żgurata fl-Ewropa biex bekk ikun hemm iktar interoperabilità fost networks Irridu naqsu l-ispejjeż fil-livell tal-Unjoni Ewropea u anke l-kunsenna tkun iktar timxi ħarir il-kummerċanti qed jgħidulna eh, li x-xogħol tal-pakketta tkabbir tal-kummerċ elettroniku irid jitjieb. Id-direttiva fuq il-posta. Dal-waqt ħajkonna valutazzjoni tal-impatt fuq din id-direttiva u għalhekk għalija daqsxejn bikri wisq li nitkellmu minn issa fuq reviżjoni ta' din id-direttiva dejjem fl-ambitu tal-kunsenna tal-pakketti. Kun wisq min nagħmluh issa. Anke fuq il-konsenni transkonfinali, xinajdu dwar l-offerti għal kummerċanti alternativi, mux dawk tas soltu tal-posta li il-kummerċanti elettroniċi jafu bihom, irridu nqisu dawn ukoll. Għalhekk irridu li jkun hemm offerti iktar viżibbli, pereżempju li li nagħtu possibilità lil kulħadd biex jintegraw ruhom u jippreżentaw l-offerti tagħhom għal konsenna tal-pakketti. Il-proċedura tal-opinjoni tajt li jien irid nkun limitat ħafna fil-proposta tiegħi u għalhekk ma stajtx nkun eh, ntawwa l fil-rapport, irrid nkun konċis. Hemm bżonn li nsaħħu ċertu aspetti fil-livell tal-Unjoni Ewropea permezz tal-gruppi tar-regolaturi Ewropej fil-qasam tal-posta. Xinajdun dwar il-kondizjonijiet soċjali, ċertu operaturi tal-kunsinna tal-pakketti jinsabu taħt pressjoni kbira Barra minn hekk irridu nqisu wkoll iż-żieda ta' traffiku urban minħabba li hemm ħafna operaturi differenti li taqasmu l-pakketti tal-posta. Min huwa responsabbli pereżempju l-kunsinna ta' pakkett meta nqisuh fil-kuntest tal-kummerċ elettroniku? Li huma in-nuqqasijiet ta' din is-sistema? Nafu li din is-sistema taħdem tajjeb għaliex hemm kuntatt dirett bejn il-min jagħmel il-kunsenna u min jirċievi l-pakkett u hemm imprezzijiet ċari. Ġifieri hemm affarijiet pożittivi speċjalment għal dak il-kummerċant elettroniku li jkun validu, li jkun tajjeb, li jkun responsabbli. Nafu li ħafna drabi it-traċċabilità ta' pakkett ma tkunx tajba biżejjed tal-klijenti il-klient ikun irid ikun jaf fej wasal il-pakkett, ma jistax jinsib uħossu li il-pakkett mitluf jew ma jafx fej fej jista' għand min jista' jirrikorri. Irid ikun hemm sistema ċara biex ikun hemm sistema ta' servizzi ta' konsenna li tkun tajba biex il-klient ikun jaf eżattament ir-rotta tal-pakkett minn fej se tgħaddi, minn fej se jgħaddi biex fl-aħħar mill-aħħar ikun hemm il-konsenna fid-dar tiegħu. Il-Kummissjoni Ewropea għandha tejjeb ukoll is-sistema ta' ċertifikazzjoni tal-logos anke fir-rigward il-kustjonijiet tal-kunsenna, um, eh, logos li jridu jkunu magħrufa fuq livell tal-Unjoni Ewropea. Ħafna drabi il-kummerċanti fil-kumpaniji tal-qasam tal-kummerċ elettroniku b'dan il-mezz jistgħu jaħdmu aħjar. Dawn huma l-punti ewlenin li xtaqt nippreżenta Tqajt ħafna ma' operaturi differenti fil-kummerċ elettroniku kemm fuq il-level tal-posta e kif ukoll tal-konsenna. Għandna bżonn traċċibilità aħjar u iktar viżibilità fil-qasam tar-responsabilità tal-operaturi. Għalhekk importanti li dan nagħmluh u mbagħad nimplementaw sew il-leġiżlazzjoni li diġà teżisti biex bekk nkun nistgħu naħtfu l-opportunità li jkollna vantaġġi tajbin kemm għall-operaturi kif ukoll għall-kummerċanti fl-Ewropa. Grazzi. Kollega l-SND. Grazzi, President. Jena naħseb li Shadow Rapporter eh, nishtiq ngħid li Shadow Rapporter ma setax kun prezenti u għalhekk ħan itkellem jien fi sema. Nirringrazzjaw l rapporter il-Michel Danten li ħatmun fidejhu spieganna s-situazzjoni kollha dettaljatament. Anki jekk hemm xi kien hemm xi dowmin meta mqabbel l-abbozz inizjali. Fuq il-livell ta' kwantità irridu nqabbluhom mal-kunsenna tal-prodott u ma' settur tal-konsenna tal-kommerċ elettroniku u mbagħad anke fuq il-paragrafu tlieta nħossu li dan pożittiv. Ovvjament nixtieq nagħmlu iktar, forse dan ħanamluh u ħaniksbuh bil-blemendi li sarres u anke fil-rigward tal-qasam B2B, negozju għal negozju. Għalix il-klient rritu ikun jaf eżattament fejn jinsab il-pakket fil-konsenna, specialment jekk dan il-pakket jintilef. Xinajdu per eżempju għal-kumpaniji l-kbar, l-Amazon per eżempju, mank il-kumpaniji żgħar, ħafna drabi ma jkunux jistaw eh, iwieġbu l-klient jekk il-pakket jintilef Naħseb li l-proposti li resa il-rapporter il-bqija huma pozittivi, nistgħu naħsbu anke fir-rigward fl-Unjoni eh, tal-posta fuq livell globali, anke fuq il-prezzijiet, naħseb li hemm xi titjib u hemm ħafna titjib li jista' jsir. Per eżempju, il-firma ta' ċertu ehm, kontratti tal-kunsenna tal-pakketti u anke soluzzjonijiet għal diffikultajiet li kunem fil-kunsella fuq livell internazzjonali, speċjalment meta hemm iktar minn operatur wieħed fuq is-suq. Ma naħsibx li hemm għalfejn noqogħdu nirrevedu direttiva tal-posta, iżda minn flok ma nix morru iktar li lin imma għanna nirriflettu sow u narawx dispożizzjonijiet hemm u nimplementawhom aħjar. Umbat naraw kemm nistaw inwessaw l-affarijiet wara, speċjalment jekk il-proposta tagħna ma taħdimx. Jiddispjaċina li ma tkellimtux biżejjed fuq l-aspett soċjali. Nħossu li dan il-punt huwa punt li għandu jiġi indirizzat għaliex is-settur tal-kunsinna tal-pakketti fil-qasam tal-kummerċ elettroniku huwa qasam fejn hemm ħafna jeddijiet, hemm il-kwistjoni tal-kundizzjoni tax-xogħol, hemm il-ħaddiema li jaħdmu għal rashom u għalhekk hemm qasam soċjali li għandu jiġi valutat huwa qasam importanti. Dan iwassal ħafna drabi biex il-kwalità tas-servizz tonqos jekk ma jkunx hemm kundizzjonijiet soċjali tajbin. Dan ovvjament għandna nlimitawhom kemm jista' jkun u ma nistax nifukaw biss fuq ir-relazzjoni bej l-operatur u l-kumpanija. Biss. Grazzi. L-Onorevoli Meissner. Grazzi ħafna nixtin ingrazzi ħafna r-rapporter ukoll tal-pożizzjoni tiegħu aħna nafu li fil-fatt aħna kumitat li nistgħu nieħdu pożizzjoni biss. Issa xorta waħda dan huwa suġġett li huwa interessanti mill ta' trasport u naħseb li importanti li aħna wkoll nippruvaw nirregulaw dan kollu anke fuq il-livell globali kif ukoll fuq il-livell Ewropew aħna jiena tip ta' persuna li esempio nixtri ħafna fil-ħwienet nippreferi iżda it-tifla tiegħi nagħtu każ tiegħi ħafna iktar involuta fil-kummerċ elettroniku. Għal din ir importanti ħafna li aħna nibqgħu mexxin ma' tendenzi moderni u l-kummerċ elettroniku għandu importanza kbira f'dawn il-dawn il- fil-kumpaniji tal-lum il-ġurnata u naturalment dak li jiena nagħmel personalment jew le relevanti hawnhekk f'dan il-kuntest minħabba li u importanti li aħna noqogħdu attenti wkoll il-kumpaniji żgħar ta' smedju li aħna verament nixtiequ nimbuttawhom il qoddim u ma jkollu kollhom possibilità li jkunu preżenti ħafna fis-suq u hemm il-periklu li fil-fatt aħna naraw li dan jista' jkun prodott li nagħtu każ li jkun trasportat bxejn. Iżda irridu naraw eżattament dak li huwa l-aħjar għal konsumatur din hija xi ħaġa pożittiva naturalment. Iżda fl-istessin irridu naraw ukoll x'inhuma l-konsegwenzi minħabba illi jekk ma jkunx hemm um, prezz li jkun imposta trasport sabiex wieħed jibatlek il-prodott naturalment dan dejjem ikun hemm xi ħaġa moħbija wara pereżempju aħna diġajna fil-każ ta' Amazon kien hemm eh, pagi verament miżeri li kienu għadin jitħallsu għat-trasport u, u anke f'dak li għandu x'jaqsam ir-responsabilità fil-każ li prodott jasal eh, b'dannu jew jasal imkisser eh, jew ma jesarx kif suppost, insomma, ħna jitnaraw minn ħajsu minn responsabilta dan għandu kollu xaqsa ma, ma trasport, jina naħseb li meċa fejn itħol bis f'dettal mħabba li sarħa intqal ħafna kemm il-rapporter kif kol minn rappresentanti ta' soċjalisti, ħajkunna ħafna emendi minna ħat għana, mbagħad naturalment ikun nistgħu nagħdu oppożizzjoni fl-ħarġet. Greens, Mrs. Lichtenberger, iva. Għal-ħodor, Sinjura Lichtenberger. Um, you can, uh, wir können uh, über die Frage Iva dwar il-kwistjoni tal-katina ta' distribuzzjoni għu nistawx nitkellmu dwar minnaj ma sembu l-eżempju tal-Amazon u kwistjoni toħrajn aħna nasbu li fil-fatt kanna għandna żewġ fatturi importanti ħafna li għandhom ruol importanti f'dan kollu. Jiena wkoll nixtieq nishti ruħi fis-sitwazzjoni u e, u nimmaġna dwar dak li għal is-sur għal-kadrawi fil-fatt aħna nafu li fix-xhur li ġejjin aħna nafu illi dak illi kienet issir l kumpaniji kbar maħniex aħna nistgħu nevita minħabba li fil-fatt aħna nafu li f'dak li ndux jaqsam il-kwistjoni ta' social dumping din hija problema kbira li aħna rridu dejjem inqisu ġifieri meta aħna niddiskutu dan is-suġġett dan kollu rridu nżommu f'maħna. Minħabba li f'dak li ndux jaqsam is-sitwazzjoni tas-suq kif inhi bħalissa illi pereżempju nistgħu naraw illi eh, għandha x'taqsam u tixba' ħafna situazzjoni fejn hemm ħafna trasport l bil-vanijiet il-kbar. il kbar illi ħafna drabi kuna din jamlu social dumping anka fil-kontest tal-ħaddima tagħhom xorta waħda qegħdin jippruvaw jidħlu eh, fis-suq u aħna rridu naraw li mhux qed ikollhom maċesta tas-suq. Ġifieri aħna rridu naraw illi s-suq palissa huwa infassal b'mod negattiv ħafna u qed jimxi f'din eh, id-direzzjoni jekk aħna pereżempju dejjem inqisu il-kundizzjonijiet tax-xogħol tal ħaddima f'dan il-qasam. Naħseb li dan huwa punt li naturalment rridu nqisu bħala punt ewlieni f'din id-diskussjoni kollha kemm hi. Apparti minn hekk dwar kwistjoni tal-kwalità, jiena jkolli ngħid li hawnhekk aħna għandna problema kbira. Jekk aħna jkollna pakkett li fil-fatt eh, ma jasax kif suppost, nridu naraw eżattament min ħajkun responsabbli jekk u xul produttur anke fil-kummerċ li tisir mot elettroniku, aħna xorta waħda m'għandniex bizzija trasparenza, ma nkunux nafu eżattament min eh, qed jipproduċi u min qed jibad dan eh, il-pakket jew il-prodott. Għal din raġuni din tista' tkun ukoll daqsxejn problematika u diffiċli għal produttur. Dan punt ieħor li aħna rridu analizzaw mill-qrib u l-kwistjoni wkoll tal-kummerċanti li jkollhom il-permessi li eh, jkunu attivi dan għandu jittieħed ukoll in konsiderazzjoni flimkien ma dak li għandhom responsabilità u anka l-kwistjoni tal-liberalizzazzjoni din xi ħaġa eh, importanti wkoll aħna qedna li forsi din it-teorija kollha kemm mhijiex daqshekk eh, relevanti f'dan il-kuntest jiena nixtri ngħid ukoll li apparti minn hekk naħseb li dawn l-eżempji negativi li diġa ġraw huma importanti li dejjem aħna issu minħabba li dan huwa dak li jista' jagħmel pressjoni f'dan il-kuntest kollu. Issa dwar it-trasport minn brinqas karbonju dan huwa eh, prinċip importanti prinċipju importanti li darsa biħista jekk dawn ma jitqisux fil-prattika mbagħad naħseb illi dan l-għan jista jkoll jitfana l-ura minn flok il-qoddim, ġifiri rridu naraw ukoll il fissessin nibqaw kompetittivi naħseb li hemm ċertu affarijiet li aħna rridu nbidlhom jazzi. Thank you very much, Miss. Grazie ħafna, l-Onorevoli Kolicek. Dziękuję, e, pane předsedo. Grazie, president. Pala membru tal-Komitat ta' Trasport, jiena ikolli najt li jiena kontart l-lum minħabba li kienem ftit ċpar fl-aeroport ta' Praga l-ajruplan tiegħi ma setax jitlaq fil-ħin. Skużawni ta' dan. Lura suġġett. Il-kumpaniji zar fuq is-suq tal-kummerċ elettroniku. X'iridu dawn il-negozji zar? Irridu regoli ċari, għandna suq frammentat b'regoli differenti f'stati membri differenti. Il-liberalizzazzjoni mhix tweġiba, għandna bżonn armonizzazzjoni tal-istandards bażiċi. Dan diġà tkellimna fuqu fil-mandat li għadda u l-isforzi tagħna ma waslu namkien prattikament. Is-sur Dantan tkellem dwar ċertifikazzjoni u din idea tajba. Il-traċabilità tal-pakketti ma nafx kemm hija sinifikanti f'każ ta' ordni żgħira, imma meta jkollok ordni kbira, għandna sistema bħal Galileo u għallura għalfejn ma nużawiex. Imma fil-kummerċ elettroniku qed nitkellmu dwar il-pakketti żgħar u mhux se tuża Galileo għal dawn żgur. Is-Sinjura Meissner tkellmet dwar il-kummerċ li għandna mal istati Uniti tal-Amerika. Jiena naf li hemm ammont kbir ta' kummerċ elettroniku li tiseħ ma' ċina pereżempju, fejn hemmhekk m'għandniex ftehimiet, m'għandniex standards li qbilna fuqhom, iċ-Ċina tinsab fuq in-naħa l-oħra tad-dinja u bħalissa l-affarijiet jidher li għaddejjin ġmielhom tajjeb. Il-kwistjoni tal-responsabilità għandha tiġi solvuta wkoll imma jien iktar imħasseb dwar il-kundizzjonijiet ta' xogħol fil-suq tal-kunsinna tal-pakketti. Aħna għandna direttivi, direttivi fuq fuq il-pakketti ta' TPHTV. Eh, imma anke rridu nqisu tip ta' pakkett x'inhu. Anke jekk ir-regoli ikunu rispettati minn trakkiet il-kbar u mill inġenji l kbar xenajdu mbagħad dwar il-vanijiet iż-żar li jkunu ta' sa' tlet tunnellati u nofs. Dawn probabilment ikunu qed jaħdmu taħt kundizzjonijiet ħorox ħafna taħt kondizjoni terribli, forse mux għet jivjaġġaw wisq, mux għet ġorru wisq affarijiet, mandomx wis tabija, imma għet jaħdmu għal si twal, u għumma għandhom probabilta li kollom iktar incidenti, u għalek irridu nindirizzaw dan il-punt. Irridu konna approċ standardizzat minn tal-inqas l-Unjoni Ewropea, imma nishtiq l-attenzjoni għal fatt li din mhix kwistjoni biss tal-Unjoni Ewropea, imma kwistjoni globali Il-fatt li hemm kummerċ elettroniku għaddej maċ-Ċina jissuġġerinna li probabilment fil-futur ħajkonna mal-Bangladesh, ma' pajjiżi tal-Afrika u mal-Amerika Latina. Grazzi. Signora Sanalova. Grazzi, Sur President. Ftit punti. Nishtiq nirringrazzja l-rapporter semma lista ta' punti speċifiċi u jiena naqbel ħafna mal-punt li saħaq fuq u fuq il-kwalità. Il-prezzijiet u l-trasparenza fuq il-miżati dan importanti ħafna. U hija problema kbira u kolla impatt fuq l-imprizi żgħar ta' daqs medju. Naqbel miegħu kol dwar l-identifikazzjoni fejn ikun hemm ir-responsabilità fuq min taqa' responsabilità f'każ ta' bżonn. Irid ikun hemm ukoll definizzjonijiet separati ta' minnu responsabbli għal xiex. L-operatur tal-kummerċ elettroniku min jagħmel il-kunsinna jew il-konsumatur fuq it-tikketjar u fuq it-traċċabilità. Dan importanti ħafna f'suq tant frammentat kif qal il-kollega Kolliċek. Hemm nies konsumaturi li jixtiequ li aħna nħarsu l-interessi tal-ħaddiema u dan għandna ndaħluh fir-rapport ukoll. Xi ħaġa oħra, l-effiċenza. Ma rridux li konna vannijiet, trakkijiet, inġenji li jkunu nofsom vojta u jqogħdu jivvjaġġaw għal xejn bxejn fl-Unjoni Ewropea, għandna nindirizzaw dan il-punt ukoll. Grazzi l-Onorevoli Merker. Kif, Wazitzender, äh, Grazzi ħafna, Sur President. Żewġ kummenti oħra minn ħadħi. L-ewwel nett grazzi ħafna l rapporter tal-pożizzjoni li ppreżentatilna. Tlet kummenti l net naħseb li xi ħaġa li aħna qegħdin nagħmlu referenza għal dawn il-kummerċanti u negazz fuq eh, l-internet li fil-fart għandhom huma jassumu responsabilta fl-interess tal-konsumaturi jiena naħseb li nista' ngħid li din hija xi ħaġa importanti li aħna naraw li jkollna kemm jista' jkun simplifikazzjoni. Aħna diġà rajna li l-Kummissjoni hija mitluba li tagħmel ukoll dan ix-xogħol min-naħa tagħha li toħroġ ukoll b'inizjattiva min-naħa tagħha li bekk tkun tista' tinkludi ukoll lil dawk li qegħdin jwaslu dawn il-pakketti jitjamlu il-trasport ta' dawn il-pakketti waħna irridu naraw ukoll li irridu morru lil in mill-Ewropa faħin aħna qegħdin nqisu dan kollu ħalli bekk aħna nkun nistgħu ninkludu wkoll lill-produtturi u dawk li qed iprovdu dan is-servizz kull imkien madwar id-dinja ġifieri rridu naraw illi dan il-pakket jekk pereżempju ma, ma jasalx Rridu naraw li aħna jkonna servizzi simili li huma introdotti wkoll bandoħra li bekk aħna jkunu iktar koerenti. Issa dwar punt numru 5 jina kikun nishtiqnajt li f'dak rindu indu xaqsam it-fassil illi aħna għanna u dan huwa tfassil ġenerali wis minħabba li jekk aħna qegħdin nitkellmu fuq l-kompetizzjoni transkonfinali eh, hija dajfa wis dinja eh, daqsxejn ġenerali wis minħabba li fċertu stati membri naħseb fejn qegħdin jikkuraw daqsxejn din mhix daqshekk dajfa daqskemm hija deskritti hawnhekk fil-rapport. Allura naħseb li dan huwa eh, xi ħaġa li hija wis ġenerali u ma tapplikax għal kulħadd. Iżda xortu waħda nixtieq ringrazzja ħafna rapporter tax-xogħol li għamlet. Grazzi. Grazzi ħafna, Sur Dantan. Naħseb li mawx rappresentant tal-Kommissjoni, dispjaċina, jider li mux traċċabbli bħalissa probabilment intelfu f'xi depo tal-posta, min jaf. Does he want to... Għaw xaħt mill-Kommissjoni xie jitkellem? is Dalamot? Jek joġbok. Merci, Monsieur le Président, de me donner la parole. Euh, je... Grazie, President. Ma tantx għandu xinżid. Nifraħ l sur Dantan fuq il-kwalità tal-proposti tiegħu u nixtieq nirringrazzja lil dawk kollha li kontribwew fid-dibattitu. Jidru li mixin jidher li mixin fl-istess ħsieb. Waħda mill-intenzjoni ta' l-anin li kanna kien li nibdow id-dibattitu permezz ta' dan il-Green Paper u bekk konna laqwa proposti madwar il-mejda. Grazzi. Kwa parzjalment sebna il-pakket. Is-Sur Dantan, issa. Grazzi, President. Jiena nixtieq ingrazzja daw kollha li kontribuw f'dan id-dibattitu. Id-dibattitu mod ġenerali meċa bl-istess direzzjoni. Tkellem minn tkellem. Xi ħaġa li forse ma semmietx. Ħafna drabi nisimgħu dwar trasport urban. Ikun hemm konġestjoni fil-ċentri tal-bliet, speċjalment. U allura fir-rigward l-pjanar urban hemm bżonn naħsbu dwar xikunu l-implikazzjonijiet tal-kunsinna tal-kummerċ elettroniku fil-bliet u l-irħula. Ma naħsibx li kunsinna bib-bib hija soluzzjoni li tkun sostenibbli għaliex jekk kulħadd ikollu l-kunsinna sal-adba tal-bib tiegħu laqas ikollna nifs fejn. Naħseb u għara. Forse ma naqbilx miegħek fuq dan jgħid il-President naqbel mal-Kunsenna bibbib ma insomma. Grazzi ħafna l rapporter L-iskadenza l-emendi hija 18 ta' Settembru f'nofsinhar. Nittamaw li nivvotaw fil-Kumitat nar il-5 ta' Novembru. U Naħseb li l-imko ħajvutaw fil-16-17 ta' Deċembru, ġifieri l-ewwel waħda hija 18 ta' Settembru f'nofsinhar u l-votazzjoni fil-Kumitat 5 ta' novembru. Grazzi ħafna. Il-punt li jmiss fuq l-agenda huwa il-finanzjament multianwali għall-EMSA l-Aġenzija Ewropea Sigurta Marittima l-Onorevoli Taylor. Grazzi ħafna, President. Pala rapporter ta' dan il-rapport nishtiq nirringrazzja ħafna l-kollegi għal l-emendi kostruttivi tagħhom f'appoġġ ta' dan l-abbozz ta' rapport. Uħut minn dawn l-emendi kellhom l-istess ideja tiegħi ma mexxuhom lil interġa u naħseb kellna żidiet utli ħafna. Insemmi partikolari, b'mod partikolari nemendi 20 u 21 minn Dominik Vlasto. Napprezza wkoll l-inklużjoni ta' tħassib li kien hemm fuq il-politika ta' tkabbir u l-politika Ewropea tal-viċinat u r ruol li għandu jkun hemm fir rigward il-kooperazzjoni fuq il-baċiri tal-ibħra tagħna. Jiena verament kont ferħan sentir meta kienem il-kollegi kollha ġejjin minn fej ġejjin fil-familja politika bdew jaqblu miegħi u anzi tawn iktar eh, jed biex ikun hemm iktar mezzi u iktar fondi mill-li b'saħan sitra il-Kummissjoni. Mhix xi ħaġa minn hawn id-dinja din, imma l-emsa għandha bżonn xjenza marittima għandha bżonn il-flus biex dan twetta il xogħol tagħha. Aħna stess eh, estendejna il-kompetenzi ta' EMSA b'regolament 100 tal-2013 biex tkun tista' tindirizza l-irqajja taż-żejt li jkunu kkawżati mir-riggijiet taż-żejt u tal-gass. L-intenzjoni tagħna kienet li jkun hemm assistenza Ewropea effettiva tweġiba ta' tniġis li kun kawzat minn l-installazzjoni tal-gassu taż-żejt u anke mill-bastimenti f'każ ta' bżonn. Dan għandu jasal minn lemsa biex bekk ikun hemm tweġiba sostenibbli u biex dan ix-xogħol jitwettaq lemsa għandha bżonn biżejjed budget. Mhix kwistjoni komplikata din. Faċli tarafa. Jider li kien hemm eh, territorji fil-vant tal-Mediterran li ġew skoperti fejn hemm gass u żejt u dan ovvjament ħajwassal l-estrazzjonijiet u tħaffir taż-żejt u tal-gass dawn l-inħawi. Fil-postijiet ġodda ġifieri dan ifisser iktar bastimenti taż-żejt, iktar bastimenti tal-gass u iktar traffiku fuq il-baħar tagħna. L-emsa allura xi tagħmel trid tindarizza iktar bastimenti fil-Baħar Iswed, fil-Baħar tal-Mediterran, dan minħabba l-iskoperta ta', ta depożiti ġodda li ġew skoperti taż-żejt u tal-gass. Rrid ikun hemm tweġiba effettiva f'każ ta' bżonn fejn ikun hemm xi roqgħa ta' żejt fil-baħar li tnixxi mill-bastimenti jew mill-impjanti anki speċjalment fil-Baħar Iswed jew inkella fil-Baħar Mediterran. Issemma motutli kif per eżempju s-sorveljanza bissa tal-lita tista' tkun tajnuna biex eh, nindirizzaw il-piraterija fil- f'nofs ta' baħar. Hemm bżonn ta' finanzjamenti biex ikun hemm tamir biżejjed fuq il-bastimenti b'kuntratt għall estrazzjoni taffir ta' żejt u l gass u anke biex ikun hemm assistenza għal pajjiżi li għandhom il-politika Ewropea tal-viċinat. Il-politika marittima hija importanti u ranna dan ir-rapport issa li fih konsiderazzjonijiet u il-kumitat qabel b-179 vot kontra wieħed li l-flejjes li l-Kummissjoni kienet qed tipproponi ma kienux biżejjed. Il-Kummissjoni proponiet 160 miljun euro matul il-perspettiva li jmiss finanzjarja fil-qafas finanzjarju multianwali u dan mhux biżejjed. ċar dan biex l-emsa tkun tista tipprovdi dawn is-servizzi l-ġodda, speċjalment meta nżommu f'moħħna li l-MFF li wasal fit u issa kien 154 miljun euro. Ġifiri qed inżidulhom ħafna xogħol imma mhux qed inżidulhom wis flus. Għal daqstant, l-intenzjoni inizjali li kellna meta waqqafna l-Aġenzija Ewropea Sigurtà Marittima ħarġet wara problemi u d-dizastri kien hemm prestiġ u Erika U aħna ridna li nimminimizzaw dawn it-tipi ta' dizastri l-impatt tagħhom, l-impatt ambjentali, soċjali u ekonomiku tagħhom. Għal daqstant, hemm bżonn li emsa jkollha l-għodot kollha disponibbli biex twettaq xogħla. Billi nejnuhom issa finanzjarjament, l-emsa tkun tista' taħdem aħjar, kollha kopertura aħjar u tkun qed tifrankanna l-flus jekk ikun hemm inċidenti fil-futur jew inkella jkun hemm roqat ta' żejt fil-ibħra fil-futur. Mhux fejn noqgħod nidħol fid-dettall fuq l-emendi, għandna laqgħa ta' shadows fejn nistgħu nagħmlu dan fi Strasburgu nhar l-erba' wara l-ofsinhar u naħseb li hemm xi dettalji li għandna eh, niċċaraw f'dik il-laqa. Iżda kollox ma kollox, naħseb li dan Il-rapport din il-rekomendazzjoni hija waħda li tagħmel sens u nittamel il-kumitat jista' jappoġġa u nissuġġerix naħseb li dan ħajġri. Grazzi l-Onorevoli De Grande sal-PPE. Grazzi ħafna President. Illum mhix kwistjoni jekk l-emsa u xed taħdem tajjeb jew le jew inkella il kompeti tagħha u mhix biżejjed jew mhix iżejjed meta mqabbel mal-finanzjamenti. Aħna rridu li l-emsa tkun tista' tlaħħaq mal-kompetenzi ġodda l-għanda u s-Sur Taylor indirizza dan, issa l-kwistjoni hija kif ħanħalsu għal dawn il-kompetenzi ġodda. Jekk aħna ħanatu riżorsi għal dawn il-kompetenzi, ħanaqblu fuq dan u hemm bżonn naqblu fuq dan biex tkun tista' twettaq xogħla. Hemm problema mhux ta' xejn li hija li xejra hija li naqsu r-riżorsi mhux inżiduhom dan l-aħħar. Smajna li ħajkun hemm żieda għall aġenzija Ewropea Sigurta Marittima nilqawa di żieda iżda fil-laqgħa tax-shadows irridu nkunu realistiċi u naraw prattikament x'nistgħu niksbu. U jiena fiduċuż li ħanaslu għal ftehim li għamel sens. Iżda m'hemmx dubju li hemm spirtu li għamel sens anke wara dawn l-emendi kollha. Aħna ressaqna pre eh, premessa fejn aħna sħaqna fuq ħtieġa li hemm biex nsibu bilanċ bejn ħtieġa li jkun hemm finanzjamenti għal Eh, kompetenzi ġodda man mbagħad irdu nżommu u wkoll il-kuntest ekonomiku li għaddej minnu fl-Ewropa bħalissa. Mhix kwistjoni ta' min qed jagħti jew jaqla iktar, kwistjoni li nkunu realistiċi. Diġà għaddejna minn 154 miljun għal 160 miljun. Kien hemm analiżi ta' rizorsi u tal ħtiġijiet u ovvjament ir-rapporter wasal għal 185.5 miljun euro. L-opinjoni tiegħi u ta' kollegi oħrajn bħal pereżempju s-Sur Fleckenstein jaħsbu li 190 miljun jista' jkun tista' tkun ċifra ħjar. Dejjem ikun komplikata li tifli dawn l-affarijiet imma l-iktar punt importanti huwa li jkun approċċ realistiku. Jiena naħseb li hemm bżonn nappoġġaw l-rapporter hawnhekk għax ir-rapporter mhux qed joħroġ dawn iċ-ċifri eh, u jivvintom minn xejn. Tkellimna dwar affarijiet raġonevoli prova jsib il-minimu dispensabbli biex l-emsa jkunu jistgħu u x-xogħol tagħhom, il-kompetenzi ġodda. Ħareġ b'din iċ-ċifra li naħseb li tagħmel sens u li għandna nappoġġaw. Anke jekk għandna bżonn nkunu forsi xi ftit iktar realistiċi u narfu li qegħdin eh, nittrattaw biftit rizorsi. Hawnhekk. U għalhekk Nġbet l-attenzjoni ta' ċertu kollegi, nasab hemm emendi li għamlu sens, m'hemm xejn li jmur kontra il-filosofija bażika tar rapport hawnhekk għaliex il-koll naqblu mal l-analiżi li wettaqna qabel. Meta l-idea tar riforma tar regolament ta' EMSA wieħed 06.2 kien importanti għax ħsibna li emsa hija importanti wara kollox. Barra minn hekk hemm idea ġodda li qed joħorġu u l-idea tar-rapporter li kollhom pereżempju żewġ bastimenti oħrajn, waħda minnhom għandha taqsam għal gżejjer Kanarji. Xaħġa li dejjem ħerqan, Spanja sfortunatament ma tantx għandha rizorsi ta' żejt, imma fil-gżejjer tal-Kanarji jista' jkun hemm iż-żejt, imma jista' jkun f'postijiet li huma importanti ambjentalment. U għalhekk hemm bżonn li nimlow il-vojt li għandna fir-rigward l-arfin tagħna hija kwistjoni jekk ikonniex bastimenti li jkunu lesti, hemmhekk f'każ ta' bżonn. Imma nafu li biex iżomm il-bastimenti, biex ikollok il-personal, biex ikollok il-vapuri, dan jiswa l-flus. Nasib li kollox jagħmel sens hawnhekk u dan nafdaw fil-tmexxija tar rapporter fiduċus li ħajamel xogħlu tajjeb u ħankunu preżenti fil-ġimgħa d-dieħla meta jkun hemm il-laqgħa max-shadows biex insibu soluzzjoni ħalli nkopru il- bżonniet li għanna anki jekk hemm eh, kollox fid-dawl tar-reċessjoni. Grazzi ħafna, Sur President nishtiq li nirrapprezenta jina l-Sur Fleckenstein li jgħet jirrapprezenta pajis li fil-fat għaddu zona maritma estensiva. Għaniprofa nirrapprezentaħ kemm jista' jkun blaħjar mod minkejja li aħna għandna pozizjoni differenti, iżda rridu naraw eżattament aħna x'nixtiequ, aħna għandna bżonn ta' iktar kompetenzi, nixtiequ li jkun iktar responsabilità, jekk aħna nħarsu lejn il-dokument fejn qed nirreferu għal kompetenzi tal-EMSA. Għu dak għandu xaqsam tal-pjanar tal-installazzjonijiet offshore tal-gas, zjej taħna din naraw li dan għad ikun rappresentat pala passiħor il-qoddim u nasab dak li xaqsam implementazzjoni, rridu naraw jekk il-budget u xitti permettina l-implementaw dan kollu. Jina jkolli najt li għandi dubju tiegħi li fil-fatt il-budget li għandna bħalissa għu biżejjed u jekk aħna verament nixtiequ li nagħmlu dan aħna rridu naraw illi ikonna iktar negozjati tajbin fuq il-budget. Pero aħna għedin naraw ukoll il-Kummissjoni Ewropea anka f'dan il-qasam aħna rridu naraw illi l-inflazzjoni u kwistjoni bħal kriżi ekonomika u finanzjarja mhux qed ikunu mitqisa minn tal kummissjoni f'daw il-kalkoli li sur Fleckenstein qiegħed jissuġġerixxi perjodu ta' 190 miljun euro sa' sena 2020 u jiena naħseb li forsi din tista' tagħmel eh, tajjeb u tikkompensa u fil-fat tippermetti li jkun hemm din l-estensjoni fil-kompetenzi, jiena naħseb li jekk aħna niddeċidu li jinżidu l-kompetenzi aħna rridu naraw li dawn ikunu eh, raġonevoli dawn iż zidiet eh, fil-kompetenzi u aħna nasbu li dak li verament huwa importanti huwa li jkollna bizzejiet eh, tamir li għanna ħatana sabiex aħna jkollna u koll ħaddiema Irridu naraw li konna ħaddiema wkoll li jkunu mħarġa sew fil-settur ħalli għana nkunu verament nistgħu nagħtu l-imbattatura qoddim. Jista' jkun iva li possibbli u kompromess tal kompromess jinvolvi wkoll partecipazzjoni minn ħadd ta' kulħadd. L-Onorevoli Bilbao, ikjożbak. Grazzi ħafna President. Grazzi President, mhux se noqgħod intenni dak li diġà għalu il- kollegi indirizzaw il-problemi għawlenin għawnek jiġifiri kemm ħanatu flows l-lemsa, kemm jistaw kollu players disponibli. Nishtiq l-ewwel net nirringrazzja l-emsa u l-personal tagħhom għax-xogħol li għamlu għax-xogħol verament tajjeb li għamlu. Nishtiq nirringrazzja l-rapporter anke għal dokument li produċa li kollox ma kollox nista' naqbel miegħu, restaqna xi ftit emendi, iżda l-iktar ħaġa importanti li ħassejt jiena kienet definizzjoni tal-impjanti tal-gass u taż-żejt. Waħda mill-kompetenzi ġodda tal-emsa ġiet fi żmien ta' kriżi, pereżempju l-traġedja, l-diżastru ta' Erika u ta' Prestige Rajna l-problemi li kien hemm u tweġiba li kienet kaotika dak iż-żmien għax ma kienx hemm biżejjed ħsieb. Wara li seħdan kollu rajna nistajna nżidu l-numru ta' kompetenzi li għandha EMSA. Ninsabu fi żmien ta' kriżi minnu dan imma kien hemm bżonn ta' xi aġġustamenti. Jiena wkoll ressaqt emenda biex nappoġġa l-rapporter fejnet li 185 miljon euro huwa budget xira għaliex jekk tiżid numru ta' kompetenzi, ovvjament xi ħadd irid iwettaq dawn il-kompetenzi u rid ikun hemm il-finanzi biex dak li jkun jista' jagħmel dan ix-xogħol. Ovvjament irridu naslu għalqbil, qbil, ma nasibx ta' ħajkun wis diffiċli meta jkunu flejn elementi kollha biex dan nagħmluh, iżda hemm emenda wkoll fejn aħna qedna li jekk aħna ma nagħtux il-flejjes li jemsa għandha bżonn jew taħseb li għandha bżonn, irridu nfasslu rapport ukoll fejn ngħidu x'impatt ser ikollu fuq imsa fuq emsa, fuq x'riperkussjonijiet ser ikun hemm għaliex ma nistgħux nitolbu lil emsa jagħmlu affarijiet meta jkun hemm diżastru naturali, pereżempju, imma fl-istess ħin mbagħad naqsulhom il-budget. Għaldaqstant irridu naraw eżattament x'ikun l-aqwa ammont, l-iktar ammont xira ta' flus Naħdmu f'dan rigward biex naraw li l-emsa tista' twettaq ix-xogħol tagħha imma jekk iċ-ċifri jkunu iktar baxxi minn dak li nagħmlu aħna, minn dak li naħsbu aħna, ikun biss ġust kemm l emsa kif ukoll personal tagħhom kif naraw li l-budget imnaqqas jekk dak ikun il-każ x'effett ser ikollu. Dan huwa d-dibattitu kollox ma kollox, l-bqija ma dettalji li nistgħu naqblu jew nirfinaw xi ftit jew nbidlu xi ftit bħal pereżempju l-aqwa prassi, ecc. Il-ġestjoni wkoll u l-organizzazzjoni tal-informazzjoni hija xaġa importanti wkoll. Iżda rridu nifukaw fuq il-flus. U għalhekk nixtieq nappoġġa l-rapporter jien ukoll. Għaliex naħseb li d dmir tagħna f'dan il-kumitat mhux biss li nkunu konsistenti u realistiċi, iżda anke li naġixxu mod li jagħmlilna unur tax-xogħol li qed nagħmlu u ngħidu li jekk lemsa ma jkollix il-flejjes li taħseb li għandha bżonn ma tkunx tista' twettaq ix-xogħol tagħha kif suppost. Grazzi l-Onorevoli Foster. Le, l-Onorevoli Kolicek. Grazzi ħafna, Sir President. aħna ma tanċana ċaslu ma ċanni minn fenniġin imma ċorta kanna problemi bil-dajes. Jekk irridu nkunu realistiċi, mela hemm bżonn li natu definizzjoni ta' xtip ta' territorju marittimu aħna se nkunu qegħdin inkopru kemm minnu nkunu qed inkopru x'inhuma l frontieri u kif dan ser jiġi eh, se jkun hemm monitoraġġ tiegħu permezz ta' satellita. Jiena naf bħala eh, ki bħala spiżjar nista' nittraċċa id-dispersants kif jistgħu jiġu traċċati dawn u nafu li hemm satelliti li jkun jistgħu jagħmlu monitoraġġ tal-baħar mill-ispazju ġifiri jaraw fejn qed jinxteret iż-żejt, imma inti x'tagħmel la darba li jkollok dawn ir-ritratti ta' satellita, kif ser tanalizzom u kif ser taġixxi, kif ser twieġeb għal dak li inti tiskopri. u kif se nkun ċert illi dak li qed nara fil-ritratti tas satellita mumiex per eżempju eh, ħafna eh, ħut minn flok eh, dawn iż-żejt li jiena naħseb li jkun. Irrid inkun naf minn nemsa kemm taħseb li għandha bżonn flus biex tkun tista' taqdi dawn il- l-irwoli zejda. Mhix kwistjoni ta' 185 miljun, 160 miljun 190 miljun, imma kemm se jkun jiswa aktar fil-futur. Il-ħaġa prinċipali li rridu nagħmlu huwa hija illi x'territor nistabbilixxu territorju aħna se nkunu qegħdin nimmonitoraw Rridu naraw ukoll x'sorveljanza nistgħu nagħmlu bis-satellita u wara dan eh, naraw l-emsa x'għandha x'tajdilna u x'ikollha bżonn. M'hawnx xi ħadd iktar li jitkellem issa il-Kummissjoni Is-Sur Karamit Sosla qed nitkellmu fuq l-ibħra, grazza ħafna Sur President. Naħseb illi il rapporter il u nixtieq ringrazzja lil membri ta' dan il-file daqstant importanti. Il-komitat tiegħek Sur President dejjem appoġġana fuq il-sigurta marittima anke inklusa affarijiet għandu xasmu mal-emsa. U dak li jemmen dejna f'dan l-aħħar xhur. Aħna nirrikonoxxu x-xogħol importanti ta' l-emsa f'dawn l-oqsma ta' responsabilta' u aħna nappoġġaw ukoll l-Aġenzija biex nappoġġawha b'mod kostanti biex tkompli taħdem anke fil-futur. Kolli nenfasizza wkoll li l-propost saret f'konsultazzjoni ma' EMSA. Ovvjament il-kumitat tagħkom huwa konxu illi l-envelop finanzjarju tal-Aġenzija għal raġunijiet ovvji tnaqqas mill-autorità budġetarja u aħna irridu għalhekk naħdmu f'dawn iċ-ċirkostanzi u f'dawn il-limiti li limitazzjonijiet li għandna. Jekk ikollna aktar fondi kun nagħmlu ħafna aktar, però m'għandniex dawn il-fondi u għalhekk irridu nistabilixxu xi prioritajiet għandna. Aħna ħejna l-proposta f'konsultazzjoni mal-Aġenzija biex stabilixxejna xinarji differenti, però matul dan ix-xogħol u wara il-limitazzjoni finanzjari li kellna eh, spiċċajna kellna nażlu xi affarijiet irid infakkar ukoll li l-kolleġislaturi jagħmluha ċara meta ġew biex jistabilix l-wara ġodda l-Aġenzija u hawnhekk nikkwota li dawn iridu jagħmluhom fil-limiti tal perspettiva finanzjarja u anke fi dan il-qafas tal-MFF. Dawn huma il-limitazzjonijiet li aħna rridu naħdmu fihom. Rrid ngħidlek, jiena minn xiex nibża, minn xiex qed nibża aħna. Għanna ċertu rwoli għall-aġenzija u r-riskju li għanna huwa li jekk għandek dik il-pjattaforma partikolari u mhux il-komitat biss jiddeċidi, manke il kruta budgetarju jekk kolna 185 miljon, il-riskju li kolna huwa illi dawn jitnaħħew mill-155 miljon li fada għax aħna proponejna 160 miljon zejda għal dan l-rwol tal-Aġenzija. Dan għalhekk se jkollu impatt fuq il-xogħol tal-Aġenzija fl-iżvilupp ta' data centers għal monitoraġġ tal-traffiku kuntatt ispezzjonijiet għall-implementazzjoni ta' dawn ir-regoli li jkun hemm ukoll eh, sigurtà għolja madwar l-Unjoni dawn kollha huma raġunijiet bażiċi għalfejn eh, nistabilixxu l-Aġenzija aħna rridu nagħmlu aktar xogħol fuq eh, kontrat nġis ma m'għandniex il-flus biex nagħmlu dan. Għandna din il-pjattaforma u jekk tiddeċidi li tażel il-flus għal ħaġa sta titlifha minn ħaġa oħra Għalhekk qegħdin situazzjoni diffiċli ħafna biex eh, namlu eh, naqdu d-dmirijiet tagħna bħala aġenzija. Rrid nefassizza wkoll li ċertu kustanijiet li għamu fuq il-kampanja kontra t-nġis, il-kustjoni li wkoll li għandek il-bostimenti, il motorax ta' satellita, dawn kollu forse nistaw namlu fil-limitazzjonijiet li għanna jina nishtiq li kolna 9 miljon għall-Aġenzija kull sena, imma kif nistramlu dan jekk għandek pjattaforma waħda l-Aġenzija kollha. Naf il-Kumitat budgetarju u koll u favur li kunem din iż-żieda, eh, anke kol leġislatur li uħar jrid jaqbel, imma ma rridux nġibu ġabla fuq saqajna eh, permezz ta' dan, għan iridu għalek insibu situazzjoni bilanċjata. Nishtiqu koll li l-emendi proposti uħut minnom jistaw iżidu il pisa amministrattiv għal-Aġenzija biex ikun hemm aktar rapporti offarijiet minn dawn għalek ejja nipruvaw innaqsu il pisa amministrattiv u nifokaw fuq il-lat eh, tal-operazzjoni ta' dawn eh, l-irwoli jista' jkun li fl-MFF wara ftit snin jiġu jkun hemm reviżjoni u situazzjoni finanzjarja titjib fl-Unjoni imbagħad ikollna aktar riżorsi. Imma naf li wħud minnkom anke forsi s-sur Taylor mhux ħajaqbel, Sinjur Taylor mhux jaqbel kompletament. Imma minn feħan għam dawn il-flus. U għanna ma rridux tilfu il-flus mill-rwol li bażiċi tal-aġenzija, għal pjattaformi u affarijiet oħra li jistaw isibu dawn il-flus minn eh, bnadi oħra. Sur President issa ma nasibx għandi nenfasizza aktar li aħna nappoġġaw dawn id-dejjat imma qegħdin situazzjoni diffiċli fuq kif għandna nindirizzaw dan il-budget. U t-talba hija li tikkonsulta mal komitati oħra li jekk se jkun hemm żieda partikolari għal dan għal din l-operazzjoni ma nitilfux minn affarijiet oħra. Għal budget tal-Aġenzija Dinja xi ħaġa aħna rridu nżommu f'moħħna. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna. Tixtieq iżżid xi ħaġa? Sir Rapporter Iva, grazzi, grazzi ta' din id-diskussjoni, naħseb kienet wadan interessanti ħafna. Naħseb li l-Kommissjoni wara li tisma' l-Kommissjoni jien mhux qed ngħid li s-servizzi tal-emsa qed eh, nitolbuhom biex isiru skapitu ta' ħafna flus għal 195.5 miljun euro Hawnhekk għandna reġim ta' austerita u għalhekk irridu nieħdu deċiżjonijiet. Hawnhekk tqajjem il-kwistjoni ta' x'inhu l-irwol tal-Parlament biex wara li jeżamina kif isiru dawn is-servizzi imbagħad tiddeċidi b'mod demokratiku li aħna irridu li nżidu l-irwoli tal-emżaw natu aktar responsabilta' issa qed jgħidulna li dan ma jistax isir. Naħseb li m'hemmx għalfejn eh, eh, jekk ikun hemm qolt li ma nistgħux ngħidu għandna problemi finanzjarji ma nistgħux nindirizzaw fir-rapport għandna suġġerimenti li kanna metodi li jirkupraw l-ispejjeż minn min parti terzi u dawn għanna nikkonsidrawhom Dan diġa qed isir f'ċertu kuntratti. ċertu kuntratti li għandhom sa' l-istati membri biex jiġu rkuprati ċertu spejjeż. Għalhekk naħseb li dan huwa kollu parti mill-istampa aktar kbira jekk ħaresna lejn kif ħaresna lejn l-rapport ta' Sinjura Meissner fuq l-MSP u l-ġestjoni integrata tal-kosta, dan huwa kollu parti mill-stampa aktar kbira fuq dan aħna ma nistawx niksbu riżultati jekk ma jkollniex rwol aktar komprensiv ta' lemsa. Għalhekk kiena naħseb illi 185 jew 190 miljun euro dan huwa fidejn il-komitat biex jiddeċiedi. Aħna dal-għodu għadna u marlura l-vot li kanna fuq il-budget, aħna ivvotajna u approvajna ammont ġit ammont ikbar għallem emsa f'dan il-budget. Għalek, nixxinajt il-sulajt fejn li din miex kustjoni, anzi, għal <laughs> qasija din miex kustjoni ta' jekk għanix natu l-agenzija aktar xolijiet, di d-deċizjoni diġa saret. L-istur Karicek nishtiq najdlu li aħna Jiena anzi ħriġt b'dan l-ammont ġdid wara li tkellemt wara li ħarist lejn l-istimi li għamlet il-Kummissjoni ta' dawn il-valur. U qed jgħid li inti se tkun qed tifranka l-flus imma qed jinjora l-inflazzjoni. Għalhekk mhux qed jikkonsidra dan il-fattur. Imma jiena ħaristu kol lejn il-kalkoli tal-imsta ta' dawn l-ispejjeż għal xali jiddedra li tista' tieħu. U aħna jekk irridu dawn is-servizzi irridu nħallsu għalihom. Għalhekk jiena nixtieq li nkomplu naħdmu fuq dawn id-dettalji ma' shadows eh, il-ġimgħa d-dieħla. Grazzi ħafna, Sur President. Grazzi ħafna nixtieq infakkarkom li il-votu huwa fi 17 ta' Settembru. Mela issa nistgħu nikkonkludu l-sessjoni tal-Komitat, il-koordinaturi se jiltaqgħu fil-11 u kwart. Nixtieq ukoll narakom mura nofsinar għall-preżentazzjoni tal-politika fuq il-megatrucks u anke fuq it-task force ta' dwar it-turizmu. Grazzi. Should Alvin still not be here at